mal-ewwel għal-voti, ser nippruvaw intemmu mill-aktar fis ħalli nmorru kmini għall-ikel. U il-punt li jmiss huwa il-vot taħt il-proċedura simplifikata waħda minn ħamsa fuq il-rapport ta' Sinjura Matera fuq il-mobilizzazzjoni tal-Fond Ewropew ta' ġustament tal-globalizzazzjoni u għanna votazzjoni elettronika. Have you all voted? Ivvutajtu l-kol kemm intom? The vote is Il-votazzjoni. Nistennew is-Sinjura Ardild għalli s posta. Mela votazzjoni magħluqa. U din ġiet adottata il-rapport li jmiss mis-Sinjura Matera fuq il-mobilizzazzjoni tal-Fond Ewropew ta' Aġġustament tal-Globalizzazzjoni. Għanna kostruzzjoni rigward l-Irlanda, l-votazzjoni elettronika, l-votazzjoni miftuħa. The vote is Il-votazzjoni maluqa din adottata. Issa l-punt li jmiss huwa rapporti ieħor mis sinjura Matera fuq il-mobilizzazzjoni tal-Fond Ewropew ta' Aġġustament tal-Globalizzazzjoni il-kostruzzjoni 43 mill-Irlanda, l-votazzjoni elettronika, l-votazzjoni miftuħa. Il-votazzjoni maluqa, dinġi ta' dotta ta' wkoll u l-aħħar waħda għanna rapport mis Matera fuq il-mobilizzazzjoni tal-Fond Territorju tal-Ġestament tal-Globalizzazzjoni, applikazzjoni IGF e mill-Awstrija u ħanres u għal vot u nivutaw b'mod elettroniku. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. U din ġiet adottata wkoll. Però jiena qbist waħda, jgħid il-President. Qbista. Għandna il-mobilizzazzjoni tal-Fond Report ta' ġustament dwar il-Greċja u ħanivvutaw b'mod elettroniku. Il-votazzjoni miftuħa. votazzjoni maluqa. U il-votazzjoni maluqa nerġa' ngħid u din ta' u wkoll. Nirringrazzjaw lis-Sinjura Matera u nittama li din tejn il-Greċja wkoll. Issa, il-punt li jmiss huwa rapport Missur Kazmarek fuq il-ħidma tal-Assemblea Parlamentari Konġunta ACP mal-Unjoni Ewropea tal-2010. Ħaners jkun fil-votazzjoni minu favur kontra għaddiet. Naddu għas-sinjura rapport ta' sinjura Paljadelli. U ħan l-amenda bil-premis tal-votazzjoni elettronika votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Maddiċ. Issa niddikjara li l-pożizzjoni tal-Kunsil ġiet approvata. Nirringrazzja Sinjura Paljadelli ngħaddu issa r-rapport tas Sinjura Serakjani fuq il-qasam ta' ta' zona ferroverja unika Ewropea. Mela ħanresa dawn l-amendi għal votazzjoni dawk li ma favur kontra sanzjoni tad-diet. Issa resa għal-votazzjoni emenda nejn dawk li huma favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Emenda 14 dawk li ma favur kontra astenzjonijiet għaddiet. 15 dawk li ma favur kontra astenzjonijiet għaddiet, 16 dawk li ma favur kontra astenzjonijiet adottati, 31 dawk li ma favur kontra astenzjonijiet għaddiet, 44 permessa votazzjoni elettronika l-votazzjoni miftuħa. The vote is closed. Votazzjoni maluqa. Din għaddiet. 47 dawk ma favur, kontra, astenzjonijiet għaddiet. 51 dawk ma favur, kontra, astenzjonijiet. Ħanerġaw niverifikaw il-President. Ħanerġaw fuq amenda 51. Votazzjoni i-verifikajnija. Għaddiet. 52 dak ma favur, kontra astenzjonijiet maddiċ. Verifika. Amenda 52 votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Addiet. 54 għanna votazzjoni maqsuma ħani votaw fuq l-ewwel parti dawk li ma favur, kontra, astenzjonijiet għaddiet. Tini parti dawk li ma favur, għanna votazzjoni elettronika fuq it-tini parti tal-vot, il-votazzjoni miftuħa. The vote is closed. Votazzjoni magħluqa. Din ġiet adottata. Amenda 67 maqsuma f'żewġ partijiet, dawk li ma favur l-ewwel parti, dawk li ma kontra, astensjonijiet. Mhux ċara ħnerġgħu nivverifika fuq l-ewwel parti ta' amenda 67 votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa għaddiet għandna maġġoranza kbira, Alla-dazzjoni sa' tini parti fuq amenda 67 dakul ma' favur kontra astenzjoni ta' diet. Amenda design dakul ma' favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Amenda 97 dakul żewġ partijiet l-ewwel parti dakul ma' favur eh, kontra astenzjonijiet għaddiet. It-tieni parti it-tieni parti għav votazzjoni elettronika, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Din din din għaddiet. Amenda 98 maqsuma fi tlet partijiet, dawk l-ewwel part dawk ma favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Tieni parti dawk ma favur kontra astenzjonijiet għaddiet. It-tielet parti dawk ma favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Amanda 125 maqsma f'żewġ partijiet, l-ewwel parti dawk ma favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Tieni parti dawk ma favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Amenda 126 votazzjoni elettronika, votazzjoni miftuħa votazzjoni maluqa. Din għaddiet. 145 dak ma favur kontra astenzjonijiet ma ddiċ. 146 dak ma favur kontra astenzjonijiet ma ddiċ. 134 dok ma favur kontra astenzjonijiet ħanerġgħu verifikaw Verifikaw fuq 134. Dotazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Din ġiet dotata. Mija seba' dok ma favur kontra astenzjonijiet ma' dieċ. erbaj, dak ma favur kontra astenzjonijiet ma' dieċ. erbaj, dok ma favur kontra astenzjonijiet ma' dieċ. hamsin, dak ma favur kontra astenzjonijiet maddiċ. 151 dak ma favur kontra astenzjonijiet. ħanerġgħu nifferifikaw amenda 151 votazzjoni elettronika miftuħa. Verifika magħluqa, votazzjoni magħluqa, maddiċ maġġoranza kbira. 152 dak ma favur kontra astenzjonijiet maddiċ. 153 dak ma favur kontra astenzjonijiet għaddiet. 136 dak ma favur. Skużawni jgħid il-President. Dawn ma kollha votazzjoni elettronika mela. L-ewwel parti għamenda 136 votazzjoni elettronika l-votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. U din maddiċ. Nistaw Nistgħu nagħmlu tieni parti. Votazzjoni miftuħa. Il-votazzjoni maluqa. Din ddiċ Mela, t-tilet parti ta' A. U issa naddu għal-ammenda 53 fej għanna ammenda orali mis sinjura Tremoza, kjoġbok. Sur Tremoza, kjoġbok. Fejn jinsab, Mr. Sur Tremoza? doesn't go. It does. Yes. Thank you. Iva, grazzi tassew. Mela jina xedaw rapporter liberali fuq dan ir-rapport, il grupp liberali jixtieq jagħmel amenda orali fl-aħħar sentenza ta' artiklu 6.4 aħna nixtiequ ntejbu t-test billi nżidu biss erba kelmiet. Wara impi kapital nistgħu ngħidu barra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 So the first part of the Mela ħni fuq amenda 53 il-votazzjoni miftuħa. Il-votazzjoni magħluqa. Din ġita din għaddiet it-tieni parti tal-vot issa, il-votazzjoni miftuħa. Il-votazzjoni magħluqa. Għaddiet it-tielet parti, il-votazzjoni miftuħa issa. Il-votazzjoni maluqa u din għaddit ukoll. Issa naddu għal amenda 137 dak ma favur, kontra, astenzjonijiet maddiċ. Amenda 153. Ħani verifikaw jgħid il-President fuq amenda 137 il-votazzjoni elettronika, il-votazzjoni miftuħa. Il-verifika ħanal u għassa u din ġiet adottata. Skużawni, liberali votaw kontra, ta' li din kienet l-ħar ħaġa li għamlu. Amenda 350, dak ma favur kontra stanzjonijiet ma d-dieċ. Amenda 154, dak ma favur kontra stanzjonijiet ma d-dieċ. Għanna amenda 62 daw ma identiċi, dok ma favur kontra stanzjonijiet għaddiet għanna parti li taqbel maħħawnek. Amenda 162 dak ma favur kontra astanzjonijiet maddiċ. Issa naddu għal amenda 62. Il-President jgħid ħan votaw mod elettronik fuq il-parti korrespondenti. Il-votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. U din maddiċ. Issa naddu għal parti korrespondenti ta' amenda 62 Ħanivvutaw b'mod elettroniku. Votazzjoni miftuħa. Sal-votazzjoni magħluqa. Maddiċ, anzi, ġiet adottata il-President, ġiet adottata b'maġġoranza kbira. Għanna skeda aktar ibsa minn dik tal-ferrovija hawnhekk. Jgħid il-President. Mela, ħanivvotaw fuq il-parti korrispondenti ta' amenda 162. Dak ma favur kontra, astenzjonijiet maddiċ. 165 dok ma favur kontra astenzjonijiet maddiċ. Issa nivvutaw fuq il-parti korrispondenti ta' amenda 62 f'żewġ ma' f'żewġ partijiet. L-ewwel parti dok ma favur kontra astenzjonijiet għaddiet. It-tieni parti dok ma favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Amenda 157 dok ma favur kontra astenzjonijiet ma ddiċ. Issa ħa nresqu l-parti korrispondenti għal vot fuq amenda 62 u amenda 162 dok ma favur kontra astenzjonijiet dawn ġew adottati. Issa ħanerġaw namlu l-istess ħaġa l-darbohra. ħanerġaw nivvutaw fuq il-parti korrispondenti ta' amenda 62 62 dak nafu fuq kontra stenzjonijiet adottati. 140 dak ma favur kontra astenzjonijiet għaddiet. 141 dak ma favur kontra astenzjonijiet ħane verifikawa. Amenda 141 il-votazzjoni miftuħa. Il-verifika maluqa adottata mi amenda 158 dak ma favur kontra astenzjonijiet ma ddiċ. 79 dak favur kontra astenzjonijiet għaddiet. 159 dak ma favur kontra Skużawni jgħid il-President. Skużawni għajt il-President. Għanerġaw namlu amenda 159 dak ma favur kontra astenzjonijiet ma ddiċ. 79 dak ma favur kontra astenzjonijiet maddiċ. Skużawni, il-President. Skużawni, il-President, insofri minn deja vu, l-parti korrispondenti ta' disaw 79 ħan verifikawa b'mod elettroniku mela ħan votaw fuq dik il-parti korrispondenti ta' minn da' sebaħi. Il-verifika maluqa għanna maġġoranza verament kbira jgħid il-President. Ħani votaw fuq il-parti korrispondenti ta' menda 79 dok ma' favur kontra stanzjonijiet għaddiet. Amenda 160 dok ma' favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Ma' ddiet xejt il-President. Amenda 161 dok ma' favur kontra astenzjoniet, ma' ddiet. Amenda 163 dok ma' favur kontra astenzjoniet. ħaj verifikaw b'mod elettronika jt il-President. Verifika fuq amenda 163, il-votazzjoni miftuħa. Il-verifika maluqa maddiċ. Amenda 164, dak favur, kontra, astenzjonijiet maddiċ. Amenda 165 dak ma favur, kontra, astenzjonijiet, għaddiet. Amenda 42 dak ma favur, kontra, astenzjonijiet, maddiet. Amenda 43 dok ma favur, kontra, astensjonijiet ddiċ. Amenda 138 dok ma favur, kontra, astensjonijiet għaddiet. 144 dok ma favur, kontra, astensjonijiet ddiċ. Issa, ħanresa il-proposta tal-Kommissjoni kif ġiet emendata permezz ta' votazzjoni elettronika, l-votazzjoni miftuħa. Il-votazzjoni maluqa u din ġiet adottata. Issa ser impoġġu il-rezoluzzjoni għal leġislazzjoni għal vot, il-votazzjoni elettronika, il-votazzjoni miftuħa. Il-votazzjoni magħluqa u din ġiet adottata b'526 vot u nirrifriħu lis-Sinjura Srakijani. Issa nistgħu ngħaddu għal rezoluzzjoni dwar konferenza tal-klima f'Durban u ħanressa il-paragrafu 3 l-vot maqsum fi tlet partijiet. L-ewwel parti dawk ma favur kontra astenzjonijiet għaddiet. It-tieni parti dawk ma favur kontra astenzjonijiet għaddiet. It-tielet parti dawk ma favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Amenda 8 dawk ma favur kontra astenzjonijiet maddiċ. Paragrafu 8 maqsum żewġ partijiet u votazzjoni elettronika. Il-votazzjoni fuq l-ewwel parti votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Din ġiet adottata. Tieni parti, il-votazzjoni miftuħa. Votazzjoni miftuħa jgħid il-President, sal-votazzjoni magħluqa, din ġiet adottata. Paragrafu 9 dawk ma favur. Kontra, astenzjonijiet għaddiet. Amenda 9, permezz ta' votazzjoni elettronika, votazzjoni miftuħa. Il-votazzjoni magħluqa ma ddiċ. Issa ħanressaq paragrafu 10, maqsum żewġ partijiet għan votaw fuq l-ewwel parti dak ma' favur, kontra, astenzjonijiet għaddiet. It-tieni parti dak ma' favur, kontra, astenzjonijiet għaddiet. Il-paragrafu 12 dak ma' favur, kontra, astenzjonijiet għaddiet. Amenda 10 dak ma' favur, kontra, astenzjonijiet maddiċ. Paragrafu 16, permezz ta' votazzjoni elettronika l-votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Din dat tuttata Paragrafu 17 maqsum fi tliet partijiet. L-ewwel parti dawk ma' favur, kontra, astenzjonijiet għaddiet. It-tieni parti dawk ma' favur, kontra, astenzjonijiet għaddiet. It-tielet parti dawk ma' favur, kontra, astenzjonijiet għaddiet. Issa ser ngħaddu għal amenda wieħed u amenda 11 dawk ma' favur. Kontra, astenzjonijiet maddewx. Paragrafu 21, dawk ma favur, kontra, astenzjonijiet għaddiet. Paragrafu 22, maqsum żewġ partijiet permezz ta' votazzjoni elettronika l-ewwel parti. Votazzjoni elettronika miftuħa għall-ewwel parti. Votazzjoni maluqa, Għaddiet it-tieni parti issa. Votazzjoni miftuħa. Maluqa, Għaddiet. Paragrafu 23, dak ma favur. Kontra. Ma tanċettin tollu jdejkom tajb, ma mela ħanamlu verifika elettronika. Votazzjoni miftuħa. Verifika maluqa, tazzjoni maluqa. Għaddit. Ħa paragrafu 25 ma' sum partijiet permezz ta' votazzjoni elettronika. Le, jgħid il-President, miex parti, mhix votazzjoni elettronika, nivutaw fuq fuq l-ewwel parti dok ma favur kontra astenzjoni tad-diet. Tieni parti dok permezz ta' votazzjoni elettronika. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Għaddiet. Paragrafu 35, maqsum żewġ partijiet, l-ewwel parti. Dok ma favur. Kontra. Astenzjonijiet għaddiet. It-tieni parti dok ma favur. Kontra Assenzjonijiet niverifikaw, niverifikaw fuq paragrafu 35. Votazzjoni miftuħa. It-tieni parti, jgħid il-President. It-tieni parti ta' paragrafu 35 issa l-votazzjoni magħluqa. Din ġiet adottata. Paragrafu 38, votazzjoni elettronika, l-votazzjoni miftuħa. Il-votazzjoni magħluqa. No din ma ddiċ. Paragrafu 39 dak ma favur. Kontra. Astenzjonijiet ma ddiċ. Amenda 2 dak ma favur. Kontra. Astenzjonijiet ma ddiċ. Amenda 12 dak ma favur. Kontra. Astenzjonijiet ma ddiċ. Paragrafu 46 maqsum żewġ partit. L-ewwel parti dak ma' favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Tieni parti dak ma' favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Paragrafu 4, dok ma favur kontra astenzjonijiet maddiċ. 5, dok ma favur kontra astenzjonijiet maddiċ. 51 dok ma favur kontra astenzjonijiet ħanerġaw nif-verifikawa. Il-verifika il-votazzjoni miftuħa. Il-votazzjoni maluqa. U din ġiet adottata. Amenda 13 ma favur. Kontra, astenzjonijiet ma ddiċ. Amenda 3 dok ma favur. Kontra, astenzjonijiet ma ddiċ. Paragrafu 60, maqsum zewġ parti, l-ewwel parti dok ma favur kontra stanzjonijiet, tini parti dok ma favur kontra stanzjonijiet għaddiet. 64 maqsum żewġ partijiet l-ewwel parti dok ma favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Tini parti dok ma favur kontra astenzjonijiet niverifika b'mod elettroniku nivvotaw fuq tini parti ta' 64. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Din ġiet adottata. Amend 14 dok ma favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Amenda sitta dak ma favur, kontra, astenzjonijiet maddiċ. U issa għan ressaq premessa A eh, li l-votazzjoni permessa votazzjoni elettronika, votazzjoni miftuħa, votazzjoni maluqa, għaddiet, premessa D, maqsum żewġ partijiet, l-ewwel parti dak ma favur, kontra, astenzjonijiet għaddiet, tini parti dak ma favur, kontra, astenzjonijiet għaddiet. Premessa waħd, numru wieħed, maqsma żewġ partijiet. Li, jgħid il-President, dik premessa I. Ħani verifikaw it-tieni parti ta' premessa D. Il-verifika miftuħa, nivotu għaw mod elettroniku. Il-votazzjoni magħluqa. U din ġiet adottata. Il-premessa I maqsma żewġ partijiet l-ewwel parti, votazzjoni miftuħa, votazzjoni magħluqa, astenzjonijiet m'għaddiċ. Ed għaddit, skużawni, premessa ġe għaddit. Amenda sebba, dawk ma favur, kontra, astenzjonijiet, niverifika mod elettroniku, amenda seba. Il-verifika ħanal uwa, il-votazzjoni mal-uqa, u din maddiċ. Ħanressa premessa P għal votazzjoni ma żewġ partit l-ewwel part ma favur kontra stenzjonijiet għaddiet, tieni parti ma favur kontra stenzjonijiet għaddiet. Premessa E dok ma favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Issa ħanresa il-mozzjoni ta' rezoluzzjoni kif ġiet emendata permezz ta' votazzjoni elettronika, votazzjoni miftuħa. Azzjoni maluqa u din ġiet adottata minn maġġoranza kbira. Issa nistgħu ngħaddu għal mozzjoni oħra mill-Kumitat ta' Żvilupp mawx emendi. Paragrafu 3 maqsum żewġ part tliet partit, l-ewwel parti dawk ma' favur kontra sanzjonijiet diet Tini parti dawk ma' favur kontra Astenzjonijiet għaddiet. It-tillet parti dak ma favur. Hemm żewġ partijiet jgħid il-President fuq paragrafu tlieta. Paragrafu 8 maqsum żewġ parti dok ma favur kontra astenzjonijiet għaddiet. It-tieni parti dok ma favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Paragrafu 12, ma l-ewwel parti dok ma favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Tieni parti dok ma favur kontra astenzjonijiet għaddiet. U issa se nressaq din il-mozzjoni rezoluzzjoni kollha kemm dak ma' favur kontra stenzjonijiet għaddiet. Kważi wasalna fl-aħħarijiet il-President. Il-punt li jmiss huwa rapport tas sur Piotr Boris fuq ċinema Ewropea fl-ira digitali. Però qabel ma ngħaddi għal vot nagħti kelma lis sur Boris, jekk jogħġbok Sur Boris. Grazzi tassel Sur President hawnhekk għandna festival ta' ċinema Ewropea u dan ir-rapport jgħatem biex item il- il-premju tal luks u dan huwa sinjal importanti għat ċinema Ewropea f'dan din il-kriżi. Il-industrija ta' ċinema fl-Ewropa kienet edha tistenna għal dan ir-rapport għal 10 snin u jekk aħna niddottaw dan ir-rapport aħna ser nkunu inħaffu l-operazzjonijiet marbuta mad digitalizzazzjoni u l-Ewropej ser ikollhom maċċessa aħjar għat ċinema Ewropea u lek nixin nirringrazzja shadow rapporteurs u nappella l kulħadd biex jaffota favur. Grazzi. Very good. Tajib, wisiet il-President, mela, paragrafu 10 maqsum żewġ partit, l-ewwel parti dok ma' favur. Kontra, astenzjonijiet għaddiet. It-tieni parti dok ma' favur, kontra, astenzjonijiet għaddiet. Paragrafu 13 dok ma' favur, kontra, astenzjonijiet għaddiet. 17 maqsun żewġ partijiet, l-ewwel parti dok ma' favur, kontra astenzjonijiet għaddiet. It-tieni parti ma' favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Paragrafu 19 ma' favur kontra astenzjonijiet għaddiet washim maqsum żewġ partijiet, l-ewwel parti dak ma' favur kontra astensjonijiet għaddiet. Tini parti dak ma' favur kontra astensjonijiet għaddiet. Paragrafu 35 dak ma' favur kontra astensjonijiet għaddiet. Paragrafu 36 dak ma' favur kontra astensjonijiet għaddiet. Paragrafu 69 maqsum żewġ partijiet, l-ewwel parti dak ma' favur kontra astensjonijiet għaddiet. Tini parti dawk li ma' favur kontra astensjonijiet għaddiet Paragrafu 92 permezz ta' votazzjoni elettronika votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Din ġiet adottata. Paragrafu 39 dawk li ma favur. Kontra. Astenzjonijiet għaddiet. Paragrafu 119 dawk ma favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Paragrafu 123 dak ma favur kontra stanzjonijiet għaddiet. Paragrafu 125 dak ma favur kontra stanzjonijiet għaddiet. Issa l-mozzjoni għal rezoluzzjoni ħanivutaw fuq permess votazzjoni elettronika l-votazzjoni miftuħa. votazzjoni magħluqa għaddiet maġġoranza kbira nirfraħ sur Boris u l-Industrija Ewropea ċ-Ċinema. Nirringrazzjakom.